dwar eh, l-emissjonijiet minn vetturi fif għal passiġġieru minn vetturi kommerċali. Fisem il-Kumitat tal-Ambjent għanna l anorevoli Javor għal 3 minuti jekk joġbu. Yes, please. Jekk joġbu. Yes. Yeah, okay. Madam Chair. Signora President, Kommissarju, eżis kollegi, fisem il-Komitat Envi nixtieq nippreżenta din l-oġġezzjoni għal dak li għandu x'jaqsam il-regola għal dak li għandu x'jaqsam eh, artiklu 106 fir rigward ta' missjonijiet minn vetturi ħfif għal passiġġieri. Aħna qegħdin naraw illi għandna madwar 940 biljun euro ta' kull sena li qed jintefħu minħabba l-impatt ta' tniġġis ta' l-arju. Il-nitrogen oxides, in nox huma wkoll elementi li njitsu u qegħdin ikkawżaw ukoll kanċer tal-pulmun, azma, kif ukoll mart respiratorji, kif ukoll degradazzjoni ambjentali bħal eurotropifikazzjoni u acidifikazzjoni. U skont il-EEA għanna u kol 75.000 illi għedin imutu fi żmien bikri fl-Unjoni Ewropea u dana minħabba li għanna emissjonijiet zoni urbani fl-Ewropa u il-valur tal-Euro 6 għal dawn il-vetturi huwa 80 mg u dana skont kondizjonijiet ta' użu normali. Il-labbozz ta' miżura li aħna t-noġazzjonaw għalija, il-trit u wkoll ċerti rekwiżiti għal limitazzjoni ta' l-emissjonijiet minn dawn il-vetturi ħfief tal-passiġġieri. U allura aħna nqisu illi l-abbozz ta' regolament jista' jwassal għal l-erogazzjoni sħiħa minn dawn il-limitazzjonijiet mistennija xi ħaġa mhux kompatibbli mal-kontenut u lan għal dak l ndu xaqsam regolament 715 tal-2007 u anki il setat brabta ta' regolament 396 tal-2005 u aħna kontra l-abbozz ta' miżuri għaliex bekk inkunu qegħdin nippermettu il-vetturi ikunu jistaw il jemittu joħorġu 168 mg għal kull kilometru u dana jfisser il-imbat dana jkun erba' snin wara tħul fis-seħ ta' l-euro 6 u il-valur limitu li għana emmek. 110% ta' livell għal dan il-regolament hija xi li mhux biss iddajjef ir-regolament innifsu iżda wkoll iddajjef ukoll il-kredibilità ta' dawk li qegħdin suppost jirregolaw is-situazzjoni fl-Unjoni Ewropea bekk aħna jtolbu l-Kummissjoni biex tirtira la bozz ta' regolament u biex ikonna proposta ġdida sal ewwel ta' April 2016 l-aktar tard biex bekk ikonna testijiet ta' veru tal-emissjonijiet biex bekk inkunu nistgħu inkejlu tassew l-emissjonijiet u s-sistemi li qegħdin iniġsu. Grazzi. Grazzi ħafna fisem il-Kummissjoni issa għandna il-Kummissarju Bjankowska. Signora Kummissarju Kjoġbok. Grazzi, Signora President, onorevoli membri. Illum aħna diskutejna l-introduzzjoni ta' dawn il-proċeduri l-ġodda għal vetturi fl Ewropea kif tafu aħna ħedimna fuq din il-kwistjoni u inna naħdmu iżda ċertament aħna neħtiġu urġentement miżuri bħal dawn. Bekk nifoka illum fuq l-impatt tad deċiżjonijiet li ttieħdu. Aħna nafu li t-testit laboratorji ma nistawx nafdaw 100%. Bħalissa għanna u kol emissjonijiet minn karozzi diesel u dawn edin u kol initsu 400 mg kol kilometru. Ħames darbiet il-limitu legali tal-karozzi Euro 6 bekk aħna nixtiequ imbidlu il-qafas regolatorju. ċertament dina kienet xi ħaġa diffiċli iżda issanna soluzzjoni unika u li tista' taħdem. Aħna fost eh, l-ewwel fid-dinja sabiex nintroduċu dawn it-testijiet ta' missjonijiet fit-toroq u f'kondizzjonijiet konkreti ta' sewqan. Bekk imbidlu s-sistemi ta' kejl kompletament. U allura mhux se jkun aktar possibbli illi wieħed ikun jista' jqarra fuq dawn it-testijiet. L-Istati membri laħqu kompromess fl-ewwel fażi u Bekk aħna ninżlu għal 168 mg għal kull kilometru sa settembru mbagħad sa jannar 2020 ikun hemm aktar tnaqqis għal 120 mg għal kull kilometru. Aħna nafu li l-proposta fil-bidu mill-Kommissjoni kienu kienet proposta aktar ambizzjuża. Kemm il-darba jina semmejt illi ridna fatturi ta' konformità aktar stretti, pero ma stajniex nikkonvenċu l-istati membri. Madana kollu jiena nħoss li dan il-ftejim huwa ta' progress sostanzjali għaliex issa qegħdin innaqsu l-emissjonijiet NOx tal-vetturi diesel fl-istess waqt qegħdin inġelu l-industrija tal-karozzi sabiex dejjem jaħdmu fuq karozzi aktar notfa biex bekk nirrispettaw l-anijiet ambjentali tagħna. Għal taqstant neħtieġu dawn il-bidliet mal kemm jista' jkun u bekk neħtieġu u anki qegħdin nitolbu għal fejjim tagħkom fuq il-proposti tal-Kummissjoni għall-introduzzjoni ta' dawn ir-real driving emission tests fl-Unjoni Ewropea. Però kif semmejt, maħnissa nifqu hawnhekk fuq dawn il testijiet aħna nafu illi il-testi tal-missjonijiet huwa biss parti tal-pakket nixtiequ ukoll innaqsu l-emissjonijiet kemm nistgħu jekk l-iżviluppi teknoloġiċi jippermettu hekk nixtiequ illi l-vetturi jilqu il-limitu ta' 80 mg għal kull kilometru bekk il-proposta qed tissuġġerixxi il klawsula ta' reviżjoni dan jfisser illi mill-sena 2020 il qoddim il-limit ta' emissjonijiet jistaw jinbidlu jekk it-teknoloġija tagħmel żviluppi u aħna bekk naraw u nevalwaw l-iżvilupp ta' teknoloġija, teknoloġija illi tkejjel l-emissjonijiet u jekk din it-teknoloġija timxi l qoddim u tippermetti aktar kejl preċiż mis-sena 2020 allura aħna jkollna possibilità legali illi innaqsu aktar u aktar il-limiti għal livell ta' 80 mg kull kilometru. Aħna għandna l-intenzjoni li nibdew b'din il-ħidma fl-aħħar ta' din is-sena huwa possibbli li dana wkoll isir ġifieri sal-aħħar ta' din is-sena. Għaliex il-manufatturi qegħdin jfasslu il-karozzi ferm qabel il-produzzjoni u allura illum qegħdin nħatmu fuq karozzi li se jkunu fit-toroq ħames snin oħra, irrid ikollna klawżula ta' reviżjoni biex ikollna ċertezza legali u inċentiva għal dawk li jagħmlu l-karozzi biex jifasslu u jaħdmu fuq karozzi illi tassew ikollhom livelli baxxi ta' missjonijiet. Issa l-kumplament tal-pakkett. Matul din is-sena l-Kummissjoni se tipproponi it-tielet pakket regolatorji għal testijiet ta' missjonijiet biex kunem aktar trasparenza. L-idea hi illi il-fatturi ta' konformità ta' kull vettura tkun xi ħaġa li nistgħu naraw f'ċertifikat ta' konformità. Il-konsumatur bekk ikun jaf sewwa dwar il-prestazzjoni ta' missjonijiet ta' kull vettura. Minn barra dan jiena inwiet illi se ntejbu wkoll is-sistema biex insaħħu l-indipendenza tal-entitajiet ta' kontroll u anki se jkonna diskussjoni fil-kolleġ dwar test il-ġemad diħla. U anki biex ikonna proċeduri b'saħħithom ta' salvagwardji. Bekk aħna kunu nistgħu nagħmlu interventi jekk ikun hemm bżonn u anki nikkommentaw fuq il-miżuri ta' korrezzjoni li kull stat membru ikun qed jaddotta. Biex bekk ikonna l-awtoritajiet ta' nforzar fl-istati membri illi jiġu imsaħħa u anki naraw illi l-istati membri ma jirreġiċċux b'mod koordinat u allura aħna nixtiequ li jkun hemm aktar sorveljanza tas swieq biex tassew nikkontrollaw il-vetturi li jitlu fis-swieq. Il-kwalità u l-indipendenza tas-servizzi responsabbli għall-approvazzjoni tal-vetturi għaxa ħaġa li tiġi msaħħa U dan jfisser li konna aktar kontrolli ta' kwalità, aktar kooperazzjoni kif ukoll odot b'saħħithom biex ninforzaw il-liġijiet. Neħtieġu nerġgħu nibnu l-fiduċi taċ-ċittadini tagħna fil-sistema tal-sistema kollha kemmi u din hija xi ħaġa li semmejna kemm il-darba bekk neħtieġu minnu fih regoli ġodda dwar it-testjar tal-immissjonijiet. Fl-aħħar mhux lanqas Nishtiq indur issa dwar proposta tal-Euro 5 palissa l-Konsillu l-Komedin u kol jaħdmu fuq il revizjoni tal-leġislazzjoni Euro 5 Euro 6 u anki dan għandu xjaqsam dwar l-att tal-emissjonijiet konkreti u il-setat delegati li sejna taw il-Komissjoni hija xi ħaġa tiġi diskussa lanu illi konna implementazzjoni bla dewmin għal proċedura illi tidħol fis seħħ fil-ġejjini. Aħna lesti naħdmu flimkien magħkom kif ukoll mal-Kunsill biex bekk insibu soluzzjoni bilanċata. Aħna nixtiequ niksbu għanijiet ambjentali u rridu dejjem nirrispettaw il-bilanċ interistituzzjonali. Jiena nħossu kol illi din hija xi ħaġa tant importanti għalikom bekk onorevoli membri nittama illi l-impenn tiegħi issa huwa ċara għalikom jiena nixtieq nindirizza s-sitwazzjoni b'mod komprensiv u dettaljat u se nitleb illi huma eh, bħala manifatturi ta' karozzi tassew ikollhom jimxu b'konformità ma' dak li huwa mitlub minnhom. Irridu ikonna sistema legali effettiva li tħares il-konsumaturi kif ukoll l-ambjent grazzi. Thank you, Madam Commissioner. Grazzi l-Kummissarju. Issa niftħu id-debattitu fost il-gruppi politiċi l-ewwel l-Onorevoli Bellet. Grazzi. President, Komissarju, kollegi. Hawnhekk nafu x'inhu il-punt essenzjali hawnhekk. Nixtiequ illi l-ammont ta' annox jinżel u li dan jinżel minnu fih. Bekk illum il-Kummissarju għada kif ikkonfermat karozza Euro 6 tniġġes erba darbit il-livelli ta' NOx mill-massimu legali approvat sninilu bekk iva irridu inniżluhom dawn il-livelli mbagħad Eh, testijiet fuq l-emissjonijiet reali, testijiet li determinaw liema karozzi tassew qed iniġsu. Din hija xi ħaġa li tidħol fis-seħ. Hemm ftehim dwar dan li hija xi essenzjali, però neħtieġu seta' ġodda. Kummissarju, inti semmejt illi dalwa se tippreżenta proposta leġislattiva dwar sistemi ta' approvazzjoni xi ħaġa li hija essenzjali wkoll Il-kontrolli nazzjonali jridu jkunu indipendenti b'saħħithom ta' kwalità għolja din ukoll hija xaġa essenzjali. Il-Kummissjoni dwar l-atti implementattivi u l-atti ta' delegazzjoni fil-ġejjini u fil revizjoni li se jkonna, naraw li l-Parlament għandha tiġi inkluża f'dawn il-diskussjonijiet bekk aħna nifpreferu atti ta' implementazzjoni. Umbat il-manifatturi tal-karozzi mus se jistennew u ma sejtu inizjattiva u jibdew jaddattaw l-karozzi tagħhom biex jinkludu teknoloġiji ġodda illum fil-interess ta' s-saħħa ta' kulħadd. Grazzi. Mr. Bellet, you have a... Sur Bellet, għandek blue card, Miss Malor Sarn, inti taċċetta, Iva, eh, l-onorvali Zani jek joġbu. Il-mistoqsija tijak. Grazzi ħafna. President, grazzi ħafna u koll il-kollega tijaj. Jiena favur regoli stretti u li nżommu ma tali regoli stretti iżda ir-regoli kienu forsi stretti wisq jew l-industrija damet biex tkun f'konformità ma dawn ir-regoli. Eh, Zani, beste kollega, eh, ik weet niet of dat hier heel relevant... Sur Zani, aziz kollega, ma nafx ux punt relevanti dan, iżda dak li huwa importanti hawnhekk huwa li niġdu konklużjonijiet illum is-sitwazzjoni reali, is-sitwazzjoni li uritna skandli fil-passat aħna issa dawn huma l-konklużjoni li qed niġbdu, dak li huwa importanti huwa dak li semmejt l-ewwel il-bżonn li l-emissjonijiet NOx jinżlu malajr kemm jista' jkun, għandna komitat investigattiv biex janalizza x'mar ħażin u naħseb li fost il-konklużjonijiet u din hija xi ċara llum illi il- Is-sistema ta' approvazzjoni hija sistema li tiġi imtejba irrid ikun hemm kontroll indipendenti u b'saħħithom u rridu niffukaw fuq dawn l-elementi. Issa, xġara dana se joħroġ mill mixxol tal-Kumitat Investigattiv, pero aktar ma nizlu livelli tan-NOx, aktar ma tkun ta' beneficju għas-saħħa pubblika. Sur Bellet, is-sur Stass u kol għandu blue card għalik taċċetta il onorevoli Stas jekk joġbu. Grazzi President. Honorable Bellet, mistoqsija il-pozizjoni tal-grupp tijak se tkun ġimata oħra ma nivvotaw. Intom se tivvotaw fil-interess komuni favur is-saħħa pubblika, se tivvotaw għal situazzjoni fejn nindirizzaw il-problema u nitolbu l-Kummissjoni illi tassew irresqu soluzzjoni reali, jekk le qegħdin tażlu l-oppost qed tivvotaw għal żieda għall-missjoni għal 168 mg għal kull kilometru. Il-grupp tijak se jagħmel Sur Bellet. Grazzi President, grazzi l-Onorevoli Stas għal din il-mistoqsija. Sur Stas, il-grupp tagħna li se jagħmel huwa dan. l-interess pubbliku. Smajna l-Kummissarju, l-Kummissarju semmet illi vettura ġdida diesel fuq medja tniġġes erba' darbiet il-massimu legali approvat erba' snin ilu bekk fi żmien sena u nofs se naraw tnaqqis serju l-ewwel b'nofs u mbagħad sentej wara aktar tnaqqis ta' dawn il-livelli NOx u allura irridu naraw l-emissjonijiet li għanna l-lum ta' NOx u mbagħad inqablu mal-proposta u allura dan jirrappreżenta minn tal-inqas tnaqis fil 50% fi żmien sena u nofs u aktar mbagħad wara dak il-perjodu. Grazzi l-Onorevoli Van Brem tal-Minuta. Grazzi President. Mela biex insegwi mal-kellima ta' qabli, jiena ma nixtieqx nidħol f'argumenti għal fejn huwa importanti li tassew ikonna testijiet reali ta' missjonijiet, però xtaqt inkun ċara hawnhekk, Sinjura Kummissarju aħna votajna favur il-proposta għamilna ek biex intom ikolkom aktar ħin, mux wis, pero aktar zmin biex it-toffru xaħġa ħjar mill dak li għanna l-lum. Jina mandiġ dubju dwar l-intenzjoniet it-tajbin ta'kom, iżda neħtieġu aktar ambizjoni għawnek. Mux aċċettabli illi konna xi tip ta' kumitat tekniku illi jieħu deċiżjonijiet illi naqsu in-norma Euro 6 u li aħna qbilna dwar 10 snin ilu allura aħsbuha sewwa dina u resqu proposta ħjar partikolarment biex ikonna fattur ta' konformità numru wieħed dinja xaġa importanti għaliex irridu nirrispettu eh, regoli li aħna diġdejna dwarhom b'mod demokratiku. Bekk għandna bżonn aktar ambizzjoni. Grazzi l-Onorevoli Gerling għal-minuta. Grazzi, Sinjura President. Naħseb il kolka maħna naqblu illi nixtiequ kwalità ħjar ta' arja. Rridu naqsu dawn il-testijiet ta' darba fil-laboratorju u nixtiequ testijiet reali ma' kemm jista' jkun. Ċertament hemm ħafna dettalji tekniċi li du naqblu dwarhom iżda għandna ftehim fundamentali li d-dimna u allura hawnhekk għandna bidla reali u sal-2020 se jkollna il-garanzija ta' fattur ta' 1.5 u meta naraw li ċertu vetturi edin iniċsu sa' 5 u 6 darbit il-limitu permess kif nistaw mbagħad nirrifjutaw il-limitu illi konna mbagħad limitu ta' 120 mg. U allura dawk illi mardu minħabba l-emissjonijiet ħaqhom din il-bidla jiena nixtieq nara impenn mill-Kummissjoni u mill-Stati Membri illi aħna se jkollna mira tanġibli u allura l-appoġġ tal-oġġezzjoni mhux se jmexxina f'din id-direzzjoni u joħloq aktar dewmien illi iġebbet għal xhur u snin u bekk aħna ndewmu il-proċess tal-kura tas-saħħa tal-ċittadini tagħna. Bekk ejjew naqblu illi meta naslu għal fattur numru wieħed ta' konformita l-istati membri jaqblu kol eh, aħna ikonna riżultati għal beneficju ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Gebrandi. L-Onorevoli Gebrandi, żewġ minuti u nofs. Grazzi, President. Grazzi l-Kummissarju għal kontribuzzjoni tagħha. Biex nibda, xtaqt nisħaq għaliex din hija xi ħaġa li ma nistgħux ma nsemmiwix biżejjed, nixtieq nisħaq illi din il-kwistjoni hija waħda tassew ħajja u importanti ħafna ċittadini tagħna. Irridu arja nadifa u ddejjaqna eh, blaġir li arraq tal-industrija tal-karozzi. mbagħad hawnhekk irridu regolamentazzjoni aħjar din hija priorità. Jekk il-proposta hija eżempju ta' xi ħaġa mhijiex eżempju ta' regolamentazzjoni aħjar. Il-proposta attuali mhix ibbażata fuq valutazzjoni waħda ta' impatt u ħadd ma jrid jieħu responsabilità politika għal din is-sitwazzjoni fl-Stati membri, bekk jiena nħoss illi hija karatteristika illi il-Kunsill huwa mhuwiex preżenti ħafna sa' membri għedin jitfaw il-ħtija fuq Brussel, pero fil-fatt huma l-istati membri l-ma responsabli għall-arja nadifa ta' ċittadini tagħna. Issa niġi lura għal-kwistjoni ta' din tal-arja nadifa, dan huwa dritt fundamentali. Iżda lill-Kummissarju nixtieq insaqsija dan li ġej. Is-sindki u l-kunsilli tal bliblittana tagħna kif se jaraw li konna arja nadifa jekk vetturi li nitsu jistaw jiċċirkolaw minn waqfin fil-bliet tagħna. Kif inhu possibbli Belt pa' Londra fis-7 ta' Jannar din is-sena diġà qabżet il-limitu annwali tan-NOx fis-7 ta' Jannar qabżet il-limitu għas-sena kollha tal-2016 Belt pa' Londra. Kif tista' twiet arja nadifa liċ ċittadini tagħha proposta pal din. Biex nikkonkludi, Kummissarju Fl-Olanda, aħna għazilna kelma għas-sena. Mela, għas-sena 2015 għazilna l-klim cheating software, software li għarraq biex niddiskrivu l-erq tal-manifatturi tal-karozzi. U għallura qed nara illi l-istati membri iridu linji ta' politiċi illi jatuna kelma għara s-sena 2016. Thank you, next. Grazzi, issa jmiss l-Onorevoli Kijonen għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, President dak li naraw eh, fl-Unjoni Ewropea huwa ehm, eluf ta' imwiet eh, iktar kmini minn suppost kull sena. Għalek meta nitkellmu fuq kwalità tal-arja, qegħdin nitkellmu fuq problema ta' daqs. Kif nu possibbli illi ma nikkontrollawx l-emissjonijiet tal-NOx? Jiena nixtieq infakkar illi hemm 80 mg bħala fissazzjoni tal-limitu għandna bżonn inżommu ma dan il-limitu u mhux nibdew bil-108 120 eċetera. Aħna għandna bżonn ta' limitu li kun vinkolanti għax għanna bżon eh, l-Euro 5 u l-Euro 5 u Euro 6 għanna bżon nirevedu dan il-regolament u l-ħkina nittama. Nittama tassew illi nkunu nistaw najdu darwaqt illi aħna qegħdin niġestixxu din dan il-qasam eh, tal-emissjonijiet u illi aħna qegħdin nipprova nfadlu kemm jista' jkun għax dan jirrappreżenta ħafna għal spejjeż u ħasra għal eh, għal mhux biss għal monita imma l-iktar u iktar għas-saħħa u għalhekk nittama se jkun regolament ferm iktar ambitu se biex nkun nistgħu nħarsu s-saħħa ta' ċittadini tagħna. Grazzi. L-Onorevoli Ajkaw tal żewġ minuti. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi, Signor President. Grazzi l-Kommissarju tal-li spiegajt il-proposta mill-ġdid jina disappuntat xiftit għalix jina stennejt illi nisma u kol dwar bidlit potenzjali taraw fil-proposta u li fimt jina mid-diskors tijak, Signora Komissarju, huwa illi issa maċċem possibilità ta' bidla dak li l-istati membri qablu dwar u li mux prezenti l-lum huwa il l-vetturi kollha jistgħu jnizzu sa 168 mg għal kull kilometru sal-2019 semmejt id-data għal modelli ġodda iżda rridu niddiskutu il-vetturi kollha allura l-2019 hija data mbagħad il-fattur ta' 1.5 il-fattur ta' konformità jfisser li bidlu l-standard minn 80 għal 120 u dana jibda biss fl-2021 għal-kem fl-2007 aħna pala kolleġislatura, leġislaturi, id-deċidejna li fl-2014 għal livell ta' 80. Ekka minna fil-kolleġislazzjoni, issa li jamlu f'Kumitat Tekniku huwa dan. Qed jgħidu illi l-valur jista' jitla l-20 sa l-2021 bekk. Anki jekk inti taħdem fil-industrija. Ma sax inti taċċetta li kumitat tekniku mbagħad ibbiddel dak li aħna pala kolleġislaturi deċidejna dwaru. Importanti narfu illi nistaw aħna imbidlu situazzjoni sur belet fil-istampa tal-Olanda rajna illi kena bidla sajra ta' software fejn ġuġunata waħda kien hemm bidla minn livell ta' 750 għal 200 u issa qed tajt li għandhom sal-2021 biex id-dajfu proposta li aħna fl-2007 diġdajna dwara, bekk intom dwar dan se taqblu u kummissjoni. is u wkoll għandhom mistoqsija ċara se jkun hemm proposta ġdida dwar fatturi ta' konformità iva jole u neħtieġu tweġiba ċara illum illejla. Grazzi. Thank you. Grazzi. Issa, is signura Evi għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Anki delegazzjoni ta' l-Italja u l cinque Stelle se nappoġġjaw il-rezoluzzjoni għax hawnhekk qegħdin ningannaw ruħna qed naraw li dan il-pakkett hija miżura ambizjuża waħda fid-dinja eh, li marmorna l-qudiem imma qed naraw li dan huwa pakkett li xorta se jħalli il-vetturi li komplu inniġsu il-normi mux qed jiġu rispettati rridu niftakru fat l-azjendi tal-karozzi kellhom seba snin biex jirranġaw l-affarijiet u jkunu skont il-normu regoli. Aħna ma nistawx nibqgħu nistennaw hemm bżonn il-Kummissjoni issa tipproponi mill-aktar fis miżura serja u tajba li dejjem tkun ikolla il-saħħa tan-nies bħala priorità. Grazzi. Sinjura Dognano, minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi Għanna dilemma diffiċli u d-diemna minn banda l-Komissjoni Ewropea għanda ideja tajba maħabba dawn l-emissjonijiet tal-karozzi nafu li l-affarijiet tal-Volkswagen jew le bżon li nirregolaw il-settur tal-karozzi. Umbat qed naraw ukoll il-frontieri internazzjonali jinfetħu u il-Kummissjoni għal darba qiegħda tiddefendi il-naħa tagħna imma mill-banda l-oħra qed naraw li min irid bil-kontra bżonn nkunu iktar trasparenti, responsabbli u nafdaw il-xulxin u suppost il dan il-Parlament eleb il-burokrazija imma qed naraw li rridu naġġixxu u għalhekk aħna mhux se nopponu għal din l-oġġezzjoni. Issur sur Lise, grazzi ħafna. Kommissarju, kollegi, u minnu li kull sena skont l-istatistika ħafna nies 400,000 nies persuna tmut mħabba it-nġis nafu li l-anijiet li ġew imposti mill-Unjoni il-miri dwar it-tnaqqis ta' tniġġis mhux qed jirnexxilna nilħquhom. Il-karozzi kontribwixxu għal problema ovvjament u għalhekk aħna rridu nsibu soluzzjoni għal din il-problema ma jistax ikun li l-ammonti li naraw ma jaqblux ma dawk li jgħidu ix-xjentisti Imma x'se jiġri wara din l-istqarrija? Eh, Il-Kumitat tal-Envin maġġoranza qal rapport mhux biżejjed u għalhekk ma laqgħux jiena naħseb li hemm raġunijiet għal dan kollu għax DG Grow trid ammonti ta' 1.61.2 aħna nistaw naċċettaw jew le jiena naf minn dak li smajt anki minn diskussjonijiet tal minn naħa tal-ħodor li aħna jekk eh, ma naċċettawx din il-proposta se jkollna xi ħaġa iktar stretta u dan mhux minnu, anzi ma jkollna xejn għalhekk aħna tal-PPO rridu nejnu nis, rridu nejnu l-ambjent, rridu l-affarijiet ċerti. ċertezza u hija li konna verament karozzi li jkunu iktar binqas asniġis, nispera li naqtfu fil-ġemat li ġejjin. Is-sur Grote, grazzi ħafna. Li bliet fil-Ġermanja għandhom problemi kbar biex jilħu il-miri tal-kwalità ta' jara jiena il-sintki ta' dawn li bliċ se ngħidilhom. Qed naraw fatturi li jimminaw il leġizlazzjoni u mill-euro 6 niġu għal-euro 5 qed ninżlu. Jekk se naslu għal kompromess u jiena nispera li jkun hemm kompromess qed naħdem għalih jien, hemm bżonn li ma nkomplux innaqsu l-indiċi tal-konformità, x'se ngħidilhom is sintki li se nieħdu 20 sena biex naslu qabel nadottaw il-leġislazzjoni tal-2007 Sinjura Binkowska, fejn, eh, fejn li bid-data tijak tal-axħar? U meta niġu għal compliance ma dawn l-ammonti, il-Kummissjoni tista tkun edha fir riskju li tittieħed il-qorti. il qorti mħabba dan kollu taħseb li hemm xi riski legali jew m'intix inkwetata fuq dan. Jekk dan il-dibattitu huwa tant importanti, din il-kwistjoni hija importanti, verament irridu nkomplu nid-dibattu. Verament huwa skandlu li għal dan id-dibattu tant importanti li qasaħat mill-Kunsill. Grazzi. Is-sur Pretzel għal minuta. President, Kummissarju, kollegi. li innaqsu l-ammonti tal-NOx bla ebda dubju huwa xi ħaġa li taqadna hija mira li taqadna kulħadd qed jaqbel fuq dan. Imma madana kollu smajna ħafna farijiet kontra l-industrija tal-karozzi. Imma mhux it-tort ta' din l-industrija li eh, qegħdin fix qegħdin il-fatt li l-approvazzjoni tan-normi mhux applikabbli, l-approvazzjoni joħorġu minn antixjentisti mill-laboratorji din mhux xi frodi mill-industrija tal-karozzi kif qed jaħsbuha ħafna nies qed jgħidu u jallegaw ħafna nies hija l-fatt li n-nies tal-politika ma rnexxilhomx joħorġu b'ammonti li huma realistiċi Signuri, jekk fil-futur nistaw niddeċidu fuq testijiet realistiċi nkunu l-ħakna xaħġa. Imma kif smajna ma tissur belet u għatkellem fuq l-industrija ta' smart cars u Kummissjoni Ewropea smart u kol. Ma nafxek smajniex din dan. Is-sur Tolvalds. President, Kommissjoni, Hemm mistoqsija sempliċi li nistgħu nirriflettu ftit fuqha. Proċess leġislattiv jekk kollox xiġri meta kollox jiġi minat mill-uffiċjali. Ma taħsbux li din dan l-imminaru ma ta' prinċipji demokratiċi fundamentali? Kulħadd jisu qed iwaħħal f'dembu? Issa, il-Kummissjoni trid is-soluzzjonijiet kollha. Imma dawn kollha ġew għal tmiem loġiku. Meta rajna l-iskandlu tal-Volkswagen, wieħed seta' jimmaġina li il-frodi ma setax ma kienx tista' ssir kieku l-Kummissjoni eh, defendiet l-intenzjonijiet tagħha. Hawnhekk għalhekk il-Kummissjoni għandha responsabilità kbira dwar il-program futur tagħha. il sinjura Delli kollegi, deċiżjoni li t-tihdet f'Ottubru li għadda hija skandaluża. Il-Kummissjoni u l-Mexxejja għaraw xamlu għall-industrija tal-karozzi qed nitkellmu fuq 110 fil-mija u 50 fil-mija u Issa il-Parlament qed jgħid li dan kollu illegali. Qed nitkellmu dwar ksur kompletament. Imma il-Parlament Ewropew huwa leġislatur f'dawn in-normi kontra it tniġġis biex jipproteġi iċ-ċittadini u s-servizz ġenerali. Aħna maħniex għas-servizz tal-lobby tal-karozzi. tal tal lobby tal karozzi aħna m'għandniex inkunu kompliċi tal-gideb ta' din l-industrija għalhekk wasal iż-żmien li l-istituzzjonijiet jiddeċiedu li jiddefendu l konsumaturi u l-pjaneta. Hemm bżonn dan l-iskandlu din riżoluzzjoni skandaluża eh, ma nilqawiex. Il-Kummissjoni tagħmel l-istess iridu naraw issa li jkun hemm kontroll ta' veru indipendenti, testijiet tajbin f'kondizzjonijiet ta' ver u dan mill-aktar fiż, grazzi ħafna. Mr. Jalk, one minute. Is-sur Jalk minuta, Senjura President, kollegi. Senjura Komissarju, dan l-iskandlu li f-settembru li għadda rajna li anqa l-industrija tal-karozzi tal-Germania ġab ħafna nuqqas ta' bilanċ bejn il-normi u anki il-tniġis jiena naqbel ma' minn ressa din il-proposta imħabba s-saħħa pubblika u anki normi li mhumiex bużejjed. Imma dan id-dokument diġa qed jipprova jagħmel dogma il-fatt li tkabbir minar tniġġis issa edha fil-fidejn biss dawk li jagħmlu l-ekoloġija politika. Din hija dogma li tafavorixxi biss l-industrija tal-Amerika mhux tal-Ewropa. Irridu ngħidu li tnaqqis tal-tniġġis nafu li hemm ir tal-ekonomija u anki il-fatt li hemm demondjalizzazzjoni, l-ekoloġisti dawn l-affarijiet kollha ma jsemmuhomx. Imma il-dokument tal-Kummissjoni huwa l-inqas minn dan id-danni kollha. Madam Grostet. Is-Sinjura Grostet. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aħna il-koll naqblu li dan is-settur tal-karozzi jrid jagħmel sforzi kbar biex jillimita l-emissjonijiet u anki tal-NOx it-tests li jintużaw issa fil-laboratorji ma mhumiex trasparenti, mhumiex sinċiri u onesti u ma nistawx naċċettaw ma xi ċittadini tagħna hemm bżonn ikunu jafu l-verità dwar l-arja li qegħdin e, e, jgħixu fija għal dan għalhekk irridu e, jina mux eh, se nappoġġja din eh, l-oġezzjoni fil-fat għax din tal-kummissjoni se ġib min iktar dawn it-testijiet li huma ta' min jorbot fuqhom li għadhom l-qasbis jeżistu għallek tkun ħaġa irresponsabli għal kemm għal settur tal-karozzi u kemm għal ambjent biex nerġaw indommu dawn it-testijiet. Hemm bżonn insibu bil-lanċ bejn il-protezzjoni taċ-ċittadin ċittadini u kol naraw kif l-industrija tal-karozzi fl-Europa n-salvagwardja. L-oġġezzjoni tkun li mem soluzzjoni immedjata. U nafu li ferba snin oħra se jkun hemm reviżjoni tal-konformità u rridu nkunu ktar eżiġenti biex innaqsu dawn it-tniġis. Imma dan irid isir jekk dan is-settur nejnuh u naraw li l-ammonti nirrispettawhom Qed nitkellmu fuq fiduċja li rridu nerġgħu jisibu ċittadini tagħna fl-industrija tal-karozzi li wara kollox hija mal ekonomija ħafna. Għalhekk il-Kummissjoni tadotta miżuri qawwija ħafna biex kun hemm iktar kontrolli għal dawn it-testijiet. Grazzi. Issa imis is-Sinjura Dalli. Grazzi, ċer, kommissarju, kollegi. Xi kultant nibda naħseb li qegħdin nejxu f'żewġ dinjiet differenti għaliex nkunu onesti. Mhux ilbieraħ, disa' snin ilu ġiet approvata liġi Ewropea li kellha tnaqqas it-tniġġis tal-karozzi u llum kumitat tekniku li suppost u magħmul minn esperti iddeċida li jkun okej jekk inħallu fil-karozzi tagħna jibqgħu initsu sa darbtejn aktar minn dak li ġie deċiż disa' snin ilu deċiżjoni li bir-rispett kollu mhijiex teknika imma sempliċiment politika. sa fien il politiċi qegħdin hemm biex jaraw li jħarsu l ġid taċ ċittadini tagħna u fuq kollox tat tfal tagħna u xtaqt insaqsi lill istati membri ħasra li mhumiex hawnhekk xtaqt insaqsihom lill mexxejja ewropej jekk humiex lesti jbaxxu rashom għal pressjoni u jaċċettaw li jkollna karozzi li jnizzu it-toppju ta' dak li suppost tas sena two thousand u għar minn hekk jekk hux se jgħidu iva biex wara s-sena two thousand il karozzi jibqgħu inizzu ferm aktar. dan mhuwiex il mument li naqgħu għall pressjoni tal lobbyists disa' snin huwa biżżejjed biex l-industrija tal karozzi tirregola ruħha u nistaqsi għalfejn baqgħet m'għamlitx dan u x'garanziji għandna llum il-ġurnata. Is-Sur Kramer għal minuta. Sinjur, <clears throat> Sinjura President, Kummissarju, kollegi Aħna sanna snin nafu li n-nis qed jikdbu, n-nis qed iqarqu fuq it-testijiet. Aħna edna l-Kummissjoni, edna l-Istati Membri u xejn ma ġara. Iva, teknoloġija teżisti, kienet dejjem kwistjoni ta' teknoloġija, imma qatt ma kienet kwistjoni ta' teknoloġija, kienet biss kwistjoni ta' flus. Kif se ma nofqux daqshekk. Matul il-kriżi kien hemm is sussidja din l-industrija, ma l-affarijiet xorta saru il-diesel iqum ħafna inqas mill-petrol fil-Ġermanja u il-prezzijiet tal-fuel huma inqas in, 19 il-ċentezmu. Imma verament xi kultant nasbu l nies kollha huma injoranti irridu naraw min ħeba l-verità, min qal il-gideb, min arra min mar kontra l-ammonti. Emżon ġifiri li l-proposta tal-Kommissjoni ma naċċettawiex is-sur xfab. Signora President, l-ewwel net jiena ngħid nenfasizza li kolħat qed eh, jaqbel iridu naqsu l-ammonti tal-NOX u dan irdu nagħmluh mod tajjeb mod immirat. Imma sur kamer mhux qegħdin nitkellmu fuq kumpensat ċittadini li jiġu affettwati, illum qed nitkellmu fuq eh, jekk għandix nadottaw jew noġġezzjonaw kontra l-att ta' implementazzjoni minn tal-Kummissjoni. Imma kif qed tirrekomandi inti li ma nilqawiex ma, ma, ma nanna libda garanzija li l-ambjent sejmur għall-aħjar, anzi, kollox sejmur l-ura. Inti trid tispjegan għaliex tittieħu dan ir-riskju u li għedin namlu għawnek qed naqblu li din mux aħjar miżura li għanna imma l-aħjar fiċ ċirkostanzi. Ovvjament, n-nies li huma onesti ma ridux li dawn isofru konsekwenzi skapitu ta' ħaddieħor, imma verament irridu nsaħħu l u wkoll. Imma kollegi komissarju, meta nitkellmu fuq il-type approval ta' dawn il-vetturi, il anki f'setturi oħra rridu nadattawhom u rridu naraw li l-istati membri jikkumperaw. Mhux biss naraw li l-karozzi biss ikunu konformi, bżon u kol insaxħu checks normi kullimkien. Mux biss ġifiri type approval tal-vetturi biss tajjeb li l-Kommissjoni edha tfittex soluzzjoni biex eh, aħna nsaħħu l-att ta' implementazzjoni u naraw li naslu għal dawn il-miri li huma vinkolanti għal kolata li jiena nitlob il-kollegi biex japprovaw dan l-att ta' implementazzjoni. Um, the committee. Grazie ħafna, President. Il-Komitat, għana diskutu l-deċizjoni li ħadan il komitat ħad deċizjoni l-istess ġunata maħna Parlament ħadna l-istess deċizjoni għal miri ambizjuzi ħafna l-emissjonijiet. Aħna din eh, rajnija bħala deċizjoni, po din kienet waħda politika. U aħna nafu illi issa qegħdin nkunu nafu kemm din l-arja maħmuġa qed toqtol iċ-ċittadini tagħna imma konna nafu mill-2006 illi kien hemm diskrepanza bejn it-test tal-laboratorji u il-realtà u l-Komissjoni stess din rikonoxxietu fl-2011 ma nistgħux ikonna sitwazzjoni fejn 10 snin wara ir-rapport li bżonn nażlu bejn eh, domin u test tal-emissjonijiet u l-standards li diġà deċidejna fuqhom il-Parlament u l-Komissjoni. Signora Komissarju, ma nistawx ikon deċiżjoni tal-aħħar minuta wara bibien maluqin. Għanna bżonn ikonna proċess ġust lejn arja iktar nadifa bil-qbil u ir-responsabilità ta' dan il-Parlament. Grazzi ħafna, issa issur Van der Kamp għal minuta u nofs. Signora President, nirringrazzjak Naħseb illi ma rridux nevitaw is-sitwazzjoni llum li narawha għax l-2015 kienet sena ħażina ħafna għall-industrija ta' manifattura tal-vetturi tal-Unjoni Ewropea. Il-konsumaturi u l-autoritat pubbliċi għandhom id-dritt li kollhom informazzjoni ġusta fuq l-arja nadifa. U għalhekk huwa kruċjali nkunu nafu kif se nsolvu din problema fis-snin li ġejjin l-kollegi eh, tiegħi il sur Belet u s-Sur Liza diġà tkellmu fuq il-pożizzjoni tal-PPE. Għanna għanna għanna nishtiqu skadenza, skadenza li tiġi rispettata biex inkunu nistgħu nittrattaw l-emissjonijiet tal-NOx. Issa niġi għattini put il-konċentrazzjoni fuq entitajiet u sistemi ta' approvazzjoni fuq livell nazzjonali, il-Kummissjoni illum tista' ittina skadenzi ċari ta' dak li se tagħmel passi ċari għax nista' nimmaġna l-kollegi tiegħi fil-banda l-oħra ta' din il-kamra tilfu l-paċenza tagħhom bżonn inkunu pragmatiċi hemm il-perspettiva tal-impjiegi nistgħu nevitaw dan il-punt imma ma nistgħux nagħmlu hekk għandna l-COP 21 u konklużjonijiet ġodda u eh, ngħidilkom eh, kollegi li hemm rabta ma' TTIP għax fejn l-ekoloġi skopert fil-Stati Uniti u mhux fl-Ewropa. Grazzi ħafna issa sur Ertug għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Signora Komissarju, Esis kollegi. Signora Komissarju, jina naħseb li issa sta lilek, mhux vera Il-Kummissjoni wara kollox responsabbli bħala l-entità eżekutiva biex tiżgura li din il-problema li hija biċar problema tiġi solvuta kif suppost, mod U l-grupp ta' l-esperti tekniċi nafu biex ħareġ u ma nistawx naċċettaw laqas biss Samson ta' debattitu skonti, ma dak li nixtu nkun naf minnek, Sinjura Bienkov skonti, żewġ mistoqsijiet speċifiċi għalik, nishtu nkun naf. Meta niġu għal prinċipju tal-emissjonijiet reali, jekk se daħala fil-proposta il-ġdida tiegħek li se tressaq fl-aħħar ta' xahar dieħed iva jew le u nixtieq nkun naf l-entità tiegħek l-Kummissjoni għal snin sħaħ injorat il-ħiel ġej mill-ċentri ta' testjar fuq livell nazzjonali. Din hija xi ħaġa li hemm bżonn niċċarawha. Is-Sinjura Gardini issa. Grazzi, Signora President. Mela, jina nemmen il-debattitu li għedin eh, li għanna unek u dimna ja għadna l-koll. Għet morru lejn direzzjoni li ilna naħdmu fuqa, iġifiri intejbu l-kwalità tal-arja u memx dubju ta' xejn illi fl-aħħar snin il-kwalità tal-arja fl-Europa mar tal-aħjar. jepek, nkomplu għaddejji, ma mhux bizzejiet għanna bżon norbtu l-ekoloġija ma l-ekonomija kif għal xaħat li ħareġ b'opinjoni interessanti ħafna f'xi gazzetta taljana għax l-ekoloġizmu illi isu ibiħ is-saħħa li ċittadini jagħmel eh, ħsara l saħħa ta' ċittadini għax aħna hawnhekk li kieku nsegwu raġunament ta' dawk illi llum jipretendu li huma l-aktar ħbieb ta' l-ambjent u tal-kwalità ta' l-arja Hawnhekk li kieku jkollna tradizzjoni kbira x'għandna bżonn nivvotaw favur din l-objezzjoni u insibu rruħna eh, bdow minn ta' xi sentejn niftħu negozjati mhux se jkun dak it-titjib ta' l-arja illi jekk nivvotaw iva se jkollna mal-ewwel u tiġi applikata. Għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li nivvotaw fuq tnaqqis sostanzjali ieħor tal-partiċelli u tal-NOx, iġifieri tnejn mill-iktar kawżi terribli ta' imwiet fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk ħanajdu l-affarijiet mingħajr tlaqliq u nivvotaw IVA, ġifiri le biex nivvotaw IVA, u nittamaw il namlu aħjar malajr u nejnu l-industrija biex jissib teknoloġija li tkun iktar ġib Eh, l-arja nadifa. Issa sur Paolucci għal minuta. Eh, President, jina nishtiq illi nwassal lil kunsill Ekka eh, aħna dezappuntati li huma mhumiex hawnhekk dan id-dibattitu tant importanti għandhom bżonn li l-Kunsill ikun jirrispetta iktar ix-xogħol tal-Parlament. Issa ċar l-emissjonijiet fil-laboratorji fuq l-NOx tal-vetturi tad-diesel huma tlieta jew erba' inqas minn dawk reali ġifieri li nsibu fuq it-toroq tagħna. U għalhekk ma nistgħux nagħlqu għajnejna għal dan it-tniġis tal-arja. Għal snin sħaħ kien hemm gideb kbar u mbagħad ġi l-iskandlu tal-Volkswagen u għalhekk għandna bżonn ikonna testjar fuq it-toroq xi ħaġa li ilna nsaqsu ħadd ma jrid irrażżan l-industrija eh, tal-vetturi. Ma għandna bżonn inkunu serji fl-2007 l-Unja Ewropea qalet li jkun hemm biss 80 mg għal kull kilometru. Kif nistgħu naċċettaw li dan il-limitu fl-2021 wara 15-il sena jisir 120 le mhux minnu li ma nistgħux nagħmlu iktar minn hekk is-saħħa tal-bliet tagħna jitolbu interventi iktar ambizzjużi, iktar qalbina u aħna maħniex se nagħlqu għajnejna. Grazzi. Issa is-Sinjura eh, Ajuso għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura Komissarju, Sinjura Presidente, Sis kollegi, kollha kemm aħna nixtiequ li konna eh, arja iktar nadifa, ambjent aħjar, imma jekk nirrifjutaw dan ir-regolament inkunu qed nagħmlu l-kontrarju. Jekk dan ir-regolament jiġi rifjutat, se jkollna nitilfu ħafna eh, żmien prezzjuż biex intejbu l-ara ċittadini tagħna l tagħna biex il-Kummissjoni tkun tista' tejb il-parametri kull sena. U għalhekk dak li aħna għandna qudiemna huma normi ta' Euro 5 u 6 biex ikun hemm l-emissjonijiet tal-vetturi b'orgamagazzjoni ma' testjar tal-laboratorju. Imma fi żmien reali dawn l-emissjonijiet se jmultiplikaw ruhom berba darbit u l din nitkellmu fuq fattur ta' konformità ta' erba liktar. U għalhekk dak li timproponu huwa li nirrifutaw dan il-fattur ta' konformità ta' 2007 2.0 2.5 fil-2020. Din hija l-aħjar soluzzjoni li għandna issa u ma nistawx nirrifjutawa. Realtà hija tal-lum illi dan l-emissjonijiet idu jkunu reali u għalek jew niprovaw nettejbu il-parametri għal dak il-fattur ta' konformità biex nomologamaw il-vetturi żmien reali jew ikonna teknoloġija aħjar biex ikonna 100% ta' dawn l-emissjonijiet. Imma ir-realtà mhijiex din. Ir-realtà hija illi jekk nirrifjutaw dan ir-regolament inkunu sejrin lura bħal granċ għal sentejn jew tliet snin fl-aħjar każ. U għalhekk qegħdin defendu l-ambjent permezz ta' dan l-argument illi biex jipretendu jikondizjonaw biss il konklusjoniet ta' Komitat ta' Investigazzjoni. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi lilek, Signora Revo Dallon Bonfa. Nadilek il-kelma dak illi eh, dak li namlu, dak li najdu ek suppost namlu u xar wara COP21 u l-miri ambizjużi kif nistaw naċċettaw l-att ta' eżekuzzjoni tal-Kummissjoni għall-Euro 6 biex tikun diffiċli naslu għalih. U għalhekk l-industrija tal-vetturi illum eh, din nitkellmu qed titkellmu l-gazzetti kollha għax titkellmu fuq testa f'laboratorju. Men dal-aħħar erba' snin qed jinventaw ħafna eh, vetturi li mhumiex eh, notfa. U għalhekk il-ċittadini Imma f'kuntatt mal-vetturi u se qed ikollhom ibatu dan il-livell ta' tniġġisu aħna ma ngħixux f'laboratorju u għalhekk tajb ħafna nirrikonoxxu dawn dan testjar b'kundizzjoni reali biex nitestjaw il-vetturi imma ma rridux innaqsu il-livell ta' eżiġenza ta' ambizzjoni għanna bżon Eh, deċidejna pereżempju fuq il fuq il-veloċità massimali imma l-Ministru tal-Ambjent impenjat ruħu impenjat ruħa eh, biex ikun hemm dan il-livell ambizzjuż ukoll naħa tal-Ministri fil-Kunsillu satti membri jkollhom il-possibilità biex ikollhom kompromess aħjar biex nirrispettaw in-normi Ewropej bil naċċettaw ir-rapport ta' frar aħna jkollna l-opportunità nuru illi intkom ukoll tagħmlu dak li tajdu. Grazie. Is-sur Gambus għal-minuta u nofs. Grazie ħafna, Signor President, Signora Komissarju, Signori Deputati. Dan id-debattitu edin naraw il-mistoqsija li ġeja. U Ovvjament għanna bżonn nkunu nafu jekk eh, morru lura minn dawn il-pjanijiet biex naqsu l-emissjoni fl-Ewropa hija ħaġa tajba li l-Kommissjoni eh, taqbel illi hawnhekk tiġi pakkett mezzi ċari ambizzjużi tajjeb għax dan il-ftehim nkunu nistaw ikonna l-garanziji biex nkunu nistgħu naslu għal lan aħħar li naqblu kollha kemm aħna ġifieri naqsu il-livell ta' NOx għal livell reali u lek għandna bżonn nkunu dejjem prudenti nisorvejlaw is-sitwazzjoni dik li għal klawżola klausula ta' reviżjon diġà prevista u l għandna bżon ikunu esiġenti mal-industrija ma ninsawx illi litra tal-liġi ma tistax tkun iktar importanti mit-teknoloġija f'dan il-każ fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat mhux se jkun biss li falliment, falliment tas-saħħa u fuq il-postijiet tax-xogħol fil-Katalan aħna najdu li kunem eh, saħħa u xol bil-sena il-ġdida, aħna kollha nixtiequ l-arja li tkun waħda nadifa imma għandna bżonn Ewropa li jkollha wkoll ix-xogħol u għalhekk għandna bżonn nibnu Ewropa fejn tkun kemm referenza fuq livell dinji favur l-ambjent għal rikupru u għal xogħol u ta' valur miżjud l-Ewropa li tasal għal ftehmiet kif rajna wkoll f'Pariġi dinja l-Ewropa li aħna nixtiequ. Din l-Ewropa illi forsi sasal biss tard u se narawha ħażin u dan huwa suġġett għal-dibattitu għax aħna Ewropa fejn laffajt la sotart. Grazzi ħafna, President, Signora Komissarju. Grazzi lilek. Issa is-Sinjura Xawda għal minuta. Grazzi ħafna, President. Mela, jena naqbel bisħieħ illi għanna bżon namlu it-testjar ta' eżatt ma dawn l-emissjonijiet kondizjoni triali x-laboratorji dawn ma jagħmluhx, imma nistawx naċċettaw li testjar tal-laboratorju ippermetti livelli iktar ola tal-NOx. Dan huwa kontraproducenti. Xuħut minna Edin jaraw leġizlazzjoni tal-pakket tal-arja li għandu kol bħala lan li naqqas l-emissjoni fl-Unjoni Ewropea u nafu illi hemm mijiet ta' eluf ta' ċittadini qed imutu minħabba problemi ta' tniġġis tal-arja. U aħna din naħdmu fuq dan il-punt u għalhekk qegħdin nipprotestaw kontra din il-proposta għax se twassal għal iktar tniġġis u mhux inqas, Sinjura Kummissarju nistgħu nagħmlu aħjar minn hekk. Jekk jogħġbok oħroġ proposta illi tagħti eh, sistema ta' testjar effettiva eh, mingħajr lakuna u mingħajr kompromessi fuq is-saħħa ta' ċittadini tagħna. Issa is-sur Rel. Grazie ħafna, Signora President, Signora Kommissarju, Esis kollegi. Dan huwa debattitu avventuru se tikonna. Aħna binna fuq il-livelli u kulħadd kien jaf illi qed jiġu imkejjin fil-laboratorju mhux fid-dinja reali. Mbagħad kien l-iskandlu tal-Volkswagen u l-Kummissjoni kienet ilha taħdem fuq soluzzjoni ta' testjar iktar permanenti għad-dinja reali. Umbat tant taġlu illi qablu fuq xi ħaġa mal-istati membri ġifier rispondaw pass maġel biex jisibu proċedura ta' testjar reali. Għana suppost eh, najdu grazzi l-Kommissjoni. Isna realtà miex ta' dinja kulħadd xtaq ikollu kundizzjonijiet reali ta' testjar, jendeġat mid-derba illi qed qed ikollna eh, testjar reali li huma eh, fattibbli u din naġlu riżultati għaw qegħdin. U jekk is-saħħa pubblika qed tiġi medda fl-Ewropa qed tiġi medda pa' minn nies li qed joġġezzjonaw din il-proposta. Dawk illi rifjutaw il-proposta huma responsabbli jekk se jkollna valuri li jkunu qar fil-futur dan huwa każ illi żguru għajk dawk li qed ikoperaw biex jisibu soluzzjoni maġa se jtejbu l-kwalità tal-arja. Forsi mhux kif qed toħolmu imma aħjar u pass pass u dan għamletu ċar il-Komissjoni se jkun hemm pass pass u għalhekk. Ħen deċidu, kollegi, il-klim jew il-ħolm. Thank you. Now... Grazie. Issa immorru għal proċedura ta' kaċ zijaj. L-ewwel kellem l-Onorevoli Schweider. Kjoġbu. Grazzi ħafna, Signora President. Jina nishtiq naħdem lejn soluzzjoni nishtiq najt il-kolleg jekk imma l-Komissjoni Ewropea u l kunsill jistgħu jtuna indikazzjoni ta' dan? Għax dan il-fattur ta' konformita jista' jiġi minn anki 10% u jkun fattibli ċifdan huwa domen Eh, pariri professjonali, eh, legali, għalunna, illi norma legali miex realistika mill-perspettiva legali. Eċċess ta' 30% eh, miex ħaġa iktar loġika, iktar ta' ma' situazzjoni pemm u għanda stant fattibli u għalek imorru l-ura għal proposta reġjonali tal-Komissjoni li dejjem defendejt katalisti illi huma abordabli u fl-Istati Uniti il kumpaniji l-iktar importanti din jikonsidraw jibnu katalist eh, biex jikun jistaw jirrispondu għad ħassib ambientali mulla minn Volkswagen u kol u għalek bundi mea kwistjoni il-Komissjoni ma tistax tagħmel li l-industrija fl-Ewropa tista' taċċetta, jiena tkellimt mal-mexxija tal-industrija fl-Ewropa u mluha ċara illi jixtiequ jkunu ta' eżempju. U għalhekk ħanaslu għal ftim, eh, dispeċini ma nistax naċċetta din il-proposta. Henfakkarkom il-kaċ di hija biss minuta għal kull persuna. Diġa qegħdin tard, żomm jekk ġabkom mal-ħin allokat il sessur Blanco Lopez imis. Li kjoġbok, onorevoli. Grazzi ħafna, President. Il-rapport fuq l-emissjonijiet ta' frodi ta' Volkswagen poġġow l-industrija tal-vetturi f'sitwazzjoni komplessa u komplikata. L-Europa, il-mexxejja fuq f'din is-settur u anki Spanja, pajjiżi u jitpendentu żewġ miljuni ta' post ta' xogħol u għalek aħna għanna bżon nieħdu miżuri illi jmexxu l-qudiem l-idea fuq livell eh, dinji nipproteġu il-ħaddima natu garanziji tal-konsumaturi fuq il-vetturi li qegħdin jixtru u jkun hemm kontroll tal-emissjonijiet kif ukoll tnaqqis biex inħarsu l-ambjent. U għalhekk nikkonsidra illi il-kondizzjoni reali ta' testjar tal-vetturi huwa obbligu mhux biss legali, anzi emerġenza ċittadini u għalhekk nagħmel appell il kummissjoni biex torbot din l-urġenza ma' dawn l-emissjoni ta' każijiet ta' tniġġis. Grazzi ħafna is-sur Polċak imiss issa. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Grazie ħafna, Signora Presidenta, li tajtni l-kelma. Jina u kol napprezza ħafna l-onnimità għawnek. Imma dispeċini bil-pożizzjoni tal-Kunsill għax ma mhux sow li ma maġawx għawnek. hawnhekk. da kollu, it-testjar tal-laboratorju ma kinux realistiċi, ma ġew applikati ma suppost applikata l kundizzjoni tad dinja reali naħseb dan kien il-fallament ewlieni imma napprezza l-approċċ tal-Kummissjoni kif intqal illum u naħseb illi il-proposta u dawk li jopponu din il-proposta u l oppozizjoni għal din proposta tkun kontraproducenti na favur ovvjament ta' arja aktar nadifa u iktar għażla konsumaturi ma ma nistawx nrażnu l iżvilupp Is-Sinjura Grappini issa. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi, Sinjura Komissarju, fil-fat, l-ewwel kumment nixtieq nagħmel u għall-assenza tal-Kunsill. Naħseb l-interessi tagħna jridu jkunu l-istess u għandna bżonn ikunu preżenti kollha kemm aħna. Il-kollegi għandhom raġun meta jgħidu li nixtiequ ntejbu il-kwalità tal-arja u mhux biss fis-settur tal-vetturi. Jina tinżom lura ħafna għax jekk nirrifjutaw dak illi l-Komissjoni qed tipproponi it-testjat l-emissjonijiet f'kundizzjonijiet reali dan ikun ifisser li ikonna ħafna dewmien ma nafx jekk din is-soluzzjoni dan id domen se jkun ta' benefiċċju għal konsumaturi. Ma naħsibx li din hija soluzzjoni u għalhekk qed inżomm lura ħafna u naħseb għandna bżonn nirreflettu s meta niġu għal votazzjoni fuq dan l-abbozz ta' regolament il-Kummissjoni għandna bżonn ittejjeb iktar il-parametri. Grazzi ħafna, Signora President, Eżis kollegi. Nirringrazzja l-Alla li għatfadlinna ġurnalizmu investigattiv għax qed jgħidu li issa anki l-Opel qed tarraq bina u qegħdin jużaw proċedura ta' upgrade biex jagħmlu retrofitting tal-vetturi tagħhom u ħareġ ukoll il-ġurnalista eh, mill-Belġu ukoll tjagħmel eh, sessu għalhekk għanna bżon il-konsumaturi noħduhom bis-serjetà u l-konsumaturi għandha bżon jagħmlu eh, għażla bejn vetturi illi ħdumu iktar jew dawk li għandhom iktar potenza, per eżempju nażel bejn karozza li taġġel iktar jew dak dik li tajba tfal tiegħi, ovvjament jiena se nażel is-saħħa u l-industrija ma tiġ tagħmel da dawn il lazliet li jkunu ta' ħsara għas-saħħa ta' aħna il-Parlament aħna nirrappreżentaw ċittadini tagħna għandna bżonn juru iktar ambizzjoni. Grazie ħafna, anki jekk għandna ħafna tal-bet oħra maħniex bizzejiet ħin u għalhekk għandna bżonn nalqu sessjoni ta' kaċ zijaj, issa nadi l-kelma fissem il-envi is-sur Javor. Microp A. Mikrofon jek joġbok. Grazie ħafna, Signor President. Esis kollegi, Siza Kommissarju, ma dan il-debattitu illum nista' nikkonkludi illi nistaw naqblu mill-għat professjonali l-fattur ta' konformità propost minnaħat tal-Komissjoni mhuwiex realistika. ċajta din, anke l-Kummissjoni qed tgħid li mhux biżejjed biex nilħu l għaniet tagħna. Tkellimna ħafna fuq id domin ma kunu sinċiri, il-regolament titħol fisseħ fl-2019 u għalek fadlanna iż-żmien biex intejbu dan il-regolament u forsi nirreflettu ftit iktar biex ikonna regolament aħjar illi ħares l-ambjent u ċittadini u sinċerament dan l-approċ ħodwa jew jew le pala proposta tal-Kummissjoni kif għamet mal-Parlament ta' qabel ma jistax jiġi konsiderat pala proċess ta' teħid deċiżjoni demokratiku. U għalhekk nixtieq insaqsikom il tappoġġaw din l-objezzjoni u u il-Kunsill u l-Kommissjoni hekk jiġu lura mal-mejda tan-negozjati biex jitejbu dan regolament. Tolbkom, minn flok tkunu realistiċi, tkunu qalbina biex eh, tħarsu l-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. U issa Nad il-kelma li l-Komissarju Bienkowska għal-konklużjoni. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Membri. Grazzi ħafna tal-opinjoniet ta'kom. Jina nirrispetta, naċċetta, tħassib kollu ta'kom, permettu li mela nġilura għal kustjoni l-iktar importanti l-ewwel mil mill-ġdid. Nixtieq nisħaq illi l-Kommissjoni ma njoraċ xi sinjali minn qabel la fl-2006 meta ħdimna fuq il-proposta għal Euro 5-6 biex inkunu nistaw naqsu l-emissjonijiet imma dan kien attestjar tal-laboratorju dan għana huwa punt li jemson intenduħ u lanqas l-2011 u 12 meta kien DRC l-GRC illi indika għall-ewwel derba illi kien hemm problema bil-testjar tal-emissjoni reali Issa jina nifhem it-ħassib imma bil-vot pozittiv għandna bżonn nifinalizzaw dan il-proċess. Unek ma nistawx niproponu proposta ġdida fuq il-fatturi ta' konformità l-ewwel net minħabba in l-istati membri mhumiex se jbidlu il-parir tagħhom u mbagħad se jkun hemm minn estrem. U ħnajtlu l-affarijiet ċar jekk ma jkunniex regoli Eh, fl-2017 se nżommu situazzjoni attwali, ġifiri nżommu situazzjoni berba jew ħames darbiet eh, ta' missjonijiet, ġifiri b'kundizzjonijiet reali. U se jkun hemm erba' ħames darbiet iktar ta' livell ta' tniġġis U għalhekk jekk ma jkollniex ir-regoli fil-post fl-2017 se jkollna nispjegaw l ċittadini tagħna għaliex issa għandna 500 mg ta' emissjonijiet NOx għal kull kilometru ma minna xejn biex innaqsuh għal 168. Imma ovvjament inħoss illi forsi nistgħu naslu għal konsens u forsi nista' ngħid kif nistgħu nimxu l qudiem mingħajr proposti ġodda fuq il-fatturi ta' konformità il-Kummissjoni l-lesta toħroġ b'dekarazzjoni għal vot tal-plenarja s-xar id-dieħer eh, fuq il-proposta tal-lum u jina nista nipenja ruħi frankament biex nativa il-klawzula ta' revizjoni għal fatturi sekundari ta' konformità kemm jista' jkun malar is-sena d-dieħla ġifiri kważi l-istess pal mek ikun naqsu il-tini eh, fatturi ta' konformità dan huwa l-impenn personali tiegħek. U tieni punt inkunu nistaw u kol eh, naċċettaw l kondizjoniet reali dawn huma soċja fajt nistan nimpenja ruħi minn issa mingħajr ma noħroġ proposti ġodda fuq il-fatturi ta' konformità nittama illi bekk xuħut minnkom tkun tistaw tivvotaw pozittivament fuq il-proposti għall-emissjonijiet ta' soqan eh, fil-ġimat li ġejjin. Grazzi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 ta' ċimpenji fi rigward tal-ġejjieni. Madana kollu, id-deċiżjoni meħuda dwar l-RDI e hija deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. Bekk mingħajr l-ebda impenn tal-Kunsill, l-impenn minna tal-Kummissjoni ma tantx għandhom valur. Bekk, jekk joġobkom, għandna messaġġ għall-Kunsill. Nixtiequ li jwieġbu għall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 għal-rapport li jmiss il-kultura, qed nitkellmu fuq id-diversità kulturali u anki id-dialogu tal-kulturi. Mela, ħanara minn imissi jitkellem, tgħid il-President.